dan nistaw insibuh fuq il-website website Sean Sandurek. Tajjeb. Issa, l-agenda tagħna llum skont eh, deċiżjoni li jittieħdet mill-konferenza tal-Presidenza fl-20 ta' Marzu. Jiena nissuġġerixxi li Il-rapport ta' Sinjura Wikström dwar l-immunità ta' Sur Cornelium Vadim jiġi inklud fil-votazzjonijiet tal-lum. Tajjeb. Naqsek dwar l-agenda tagħna. Nista' ngħid. li um, kont qed insegwi l-avvenimenti li seħew ġewwa l-Bahrejn dan l ħar ridna namlu xaħġa fi rigward tal-drittijiet tal-bniedem, jena nishti ehm, nejt lil dan il-pajiz li rridu jgħatu kas drittijiet tal-bniedem u rridu nitolbu għal dialogu um, flimkien mal forzi politiċi kollha fil-pajjiż. Nixtieq ngħid ukoll li fl ġittu il sitwazzjoni għada waħda diffiċli mhux aċċettabbli li iktar minn sena wara li waqa' id-dittatorjat ta' Mubarak il-ġurnalisti u attivisti ta' drittijiet ċivili għadhom qed isofru minn persekuzzjoni u eh, per eżempju eżempju minn dan huwa il-nominata l-premju Shakarov tagħna li għadu għaddej taħt proċess aħna hawnhekk qegħdin nġildu għal soċjetà eh, miftuħa u pluralistika. Nixtieq l-attenzjoni għall eh, attenzjoni tas-sur magunu fil-Ginea Ekwitorjali. Sinjuri, illum il-kollega tagħna is-Sur Miguel Portas.